Signori, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna llum huwa dikjerazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni, rappreżentant Oli tal-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja. Fisem, il-Viċi President tal-Kummissjoni li qed jirrappreżenta r-rappreżentantoli l-affarijiet barranin għall-Unjoni, nixtieq ngħaddi kelma issa lis-sur Vili Serfdal. Thank you very much, uh, Mr. President. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-li tajtuni din il-possibilità biex niprezentalkom il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-attivitajiet aħħarin ta' Sirja fisem ir-rappreżentant Oli Ashton. L-Unjoni Ewropea tikkundanna l-eskalazzjoni inaċċettabbli ta' violenza fis Sirja. Wasal iż-żmien li nitkellmu b'vuċi waħdanija u nitolbu it-tmim għat-tixrid tad-dem għaw fitur demokratiku għas-Sirja l-Europa kellha rwol mexxej għal l-appell internazzjonali biex ikun hemm azzjonijiet b'saħħithom minn Znus maquda. Diżappuntati ħafna bħal il-koll fostkom bil-falliment reċenti tal-ġnus maquda u l-Kunsil ta' Sigurtà tiegħu li adotta soluzzjoni minħabba il-vito li kien hemm imġeddet minnaħa tal-Russja u ċ-Ċina is li għadda wara l-vot, il-rappresentantu li għal darba oħra saħqet li l-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa l-isforzi kollha mill-Lega Arbija u qed titlob għal darba oħra il-membri kollha tal-Kunsill ta' Sigurtà ta' Żnus Maquda biex jerfgħu fuq spallejhom ir-responsabiltajiet tagħhom. Il-kriżi ta' Sirja ser tibqa' u hija għolja ħafna fl-Aġenda Ewropea Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin se jiddiskutuha nhar is-27 ta' frar għal darb'oħra. L-Unjoni Ewropea matul dan il-konflitt baqat viċin tal-poplu Sirjan u rappresentant li tkompli tpoġġi pressjoni fuq l-awtoritajiet Sirjani permezz ta' livelli multipli. Il-priorità għalina issa hija li nwaqfu it-takkis tar-reġim u l-vjolenza dejjem li qed tiskala. Skont Il-pjan tal-garbija huwa importanti li r-reġim mm, najdu li mhux aċċettabbli li jkompli iżom eh, priġunieri politiċi minħabba s-servizz li qed joffru u anke minħabba l-mezzi tax xandir li għandhom il-libertà kollha suppost li jagħmlu rapportaċ madwar is-Sirja. Aħna kellna laqat ma' partijiet interessati fosthom il legarbija biex insibu soluzzjonijiet ta' paċi għas sirja ir reprezentant li saħqet ir-rwol ewlieni ta' involviment tal-tmexxija tal legarbija Fuq il-livell diplomatiku, Catherine Ashton kienet titkellem ma' segretarju ġenerali għal Bahri biex jitkellem dwar il-passi li miss fuq l-isforzi li jittieħu l-legarbija biex isolvi l-kriżi fis-Sirja. Kelmet ukoll ma' Segretarju Ġenerali tal-Bank tal-ġnus maquda, eh, Bank Imun, Demozoglu u mexej oħrajn li għandhom l-istess għan. L-Unjoni Ewropea tilqa l-isforzi tal-istati tal-legarbija biex nżidu l-pressjoni fuq ir-reġim tas Sirja. It-tmexxija tal-lega Arbija hija punt ewlieni, minħabba li l-violenza komplet t-skala mir repressjoni ta' gvern Sirjan fit-12 ta' frar deċidejna li ntemmu il-missjoni ta' osservazzjoni. Tlabna wkoll il-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġnus Maquda biex ikun hemm forza konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u Ġnus Maquda biex ikun hemm tregwa darba l-dejjem u waqfin mill-armi u ridna nimsaħħu u koll sanzjonijiet ekonomiċi mir rezoluzzjonijiet ta' qabel tal-Liga Arbija u qbinna fuq veniment importanti li ser iseħħ fit-Tunezija nhar l-24 ta' frar. Nilqaw dan l-iżvilupp aħħar li kien hemm. Il-laqgħa ta' Tunes ser tipprovdi opportunità f'waqta sabiex inkomplu nibnu kunsens internazzjonali fuq is-Sirja u mmexxu l qudiem ukoll proposti urġenti biex nwaqfu l-qtil li hemm u sabiex ikun hemm riżultat paċifiku għall kriżi kurrenti. Memx dubju li l-Unjoni Ewropea u rappreżentantoli ser jieħdu parti attiva f'dan il-kompetu. Rappreżentantoli offrit ukoll esperjenza tal-Unjoni Ewropea fil-qasam ta' sanzjonijiet u saħqet dwar ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni mill-qrib ma' dialogu bal-gruppi differenti il-xol fuq il-ġnus maquda jrid ikompli u aħna tinkomplu nsfittxu l-appoġġ ta' msieħba differenti biex bekk il kunsill ta' Sigurtà jista' jerġa' imur lura fuq din il-kwistjoni meta jasal iż-żmien u jaqbel fuq riżoluzzjoni b'saħħitha fuq is-Sirja. Il-reprezentantoli qed tagħmel dan il-punt u kol ma, membru, ma membri tal-Kunsil ta' Sigurtar u anki msieħba reġjonali biex niksbu dan l għam Il-messagġ tal-Unjoni Ewropea l russja u ċina huwa ċar. M'għandix ikunu fuq il-parti ħażina tal-istorja. Il-komunità internazzjonali għandha responsabilità li twaqqaf il-magna taqtil tar-reġim Nhar it-tnejn li għadda matul dibattitu tal-Assemblea Ġenerali ta' ġnus Maquda fuq is-sitwazzjoni tas-Sirja, maġġoranza kbira tal-Istati membri ta' ġnus Maquda kundennaw il-vjolenza wiesa u tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem ir-reġim. Il-rappresentant oli għall-affarijiet barranin u għall-politika ta' Sigurta' għalet fid diskurs tagħha u għawna nikwota il-nuqqas ta' obbligi u ma kienx konformita mal obbligi u kien hemm reati sħaħ kontra l-umanità li seħħu fil-pajjiż. Il-Kunsill tal-Drittijiet tal-Bniedem fil-laqa li jmiss li ser ikollha tittieħu azzjoni li hija meħtieġa fuq is-Sirja. L-Unjoni Ewropea lesta timmobilizza assistenza biex taffi il- il-morsa li jatibatu minna il-ċittadini ta' Sirja. Għaw anke fil-qasam tal-assistenza umanitarja għan provaw namlu il-parti tagħna. Il-kooperazzjoni bilaterali hija sospiża ma' reġim ta' Sirja u il-Kummissjoni u l-EAS qed ikomplu jappoġġaw proġetti għab benefiċċju tal-NGOs ta' soċjetà ċivili, tal-organizzazzjonijiet soċjali u anke tal-bnidem u refuġjati palestinjani. Is-sitwazzjoni fis-Sirja titlob li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli l-preżenza tagħha permezz tal-missjonijiet tal-Istati membri u anke delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għaliex hekk huwa mitlub li mitlub minna mhux biss biex nkun osservaturi u nirrapportaw fuq is-sitwazzjoni, iżda biex ikun hemm sinjal ċar li r-reġim ma jistax jaħkes il-popolazzjoni tiegħu bla ebda kastik ta' xejn u l-poplu Sirjan mhux ser itħallew waħedhom. Koordinazzjoni mill-qrib fost il-missjonijiet fl-Unjoni Ewropea fid-Damask qegħdin iseħħu biex ikun hemm anki il-pjanar ta' kontingenza anki fil rigward il-pajjiżi ġirien. L-aħħar iżda mhux l-inqas l-Unjoni Ewropea lesta titkellem mal-gruppi ta' pożizzjoni ta' Sirja importanti li nħeġġuhom saħħu l-koordinazzjoni tagħhom jiżviluppaw viżjoni komuni fuq it-triq il-qudiem sabiex bekk nikkonvinċu l-popolazzjoni sirjana tal-valur tal-kawża tagħhom u biex nipromuovu tranzizzjoni paċifika u tajba fis-Sirja. Ir-rappreżentant Oli offrit l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea l-Lega Arbija fl-isforzi sabiex flimkien saħħu il-gruppi ta' pożizzjoni fis-Sirja u talba tagħhom ma' tranzizzjoni. Nixtieq nirringrazzjakom lilkom ukoll membri onorevoli għall appoġġ tagħkom dal-aħħar xahar. L-istqarrija ta' valur li seħħet fil-Parlament Ewropew u riżoluzzjonijiet li ġew adottati minn din il-Kamra no l-Unjoni Ewropea issawwar il-politika tagħha fir-rigward is-Sirja. Huwa importanti li issa nżommu pressjoni fuq reġim ta' Sirja u l-Parlament Ewropew għandu rwol importanti x'jaqdi biex jiżgura li n-nies fis-Sirja ma jitħallawx waħedhom f'din il-ġlida għall-paċi, għall tranzizjoni Aħna impenjati li nkomplu dawn l-isforzi konġunti biex nappoġġaw il-lega arbija u biex nwaqfu l-vjolenza. Is-Sirja ser tkun fil- fil tal-laqa ta' Washington li ser ikun hemm fit-tmiem ta' din il-ġimgħa. Grazzi. kirje ora. Grazzi ħafna, Sir Sovendal. Issa, fissem il-gruppi politiċi, Sanna għanna l-kelma l sur Salafranca li għet jitkellem għal-PPE. Grazzi, Signor President, Ministru, Komissarju, Membri Onorevoli, il krizis fis-Sirja tara tlet fatturi kollha flimkien l-ewwel net hemm xi gwerra birda mal-Arabja Sawdita. U l-Iran. U dan wassal għal ħafna xenarji, President, speċjalment fis-Sirja, mbagħad hemm effett domino rigward tal rebi arbija, mbagħad hemm il-Russja u ċ-Ċina biex dawn jkollhom profili iżjed qawwija fil- konflitt fil-vant nofsani. Umbat hemm l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Aħna tinsejbu l-inizjattiva Arbija li qed issir u hemm l-ispirtu ta' kooperazzjoni rridu li issir issiru l-sanzjonijiet fil-Konsilli semmis fil-27 u appoġġ għal lega Arbija. Issa ħassejna li għanna opportunità biex ikonna approċċi koordinat bejn l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea sfortunatament ebda waħda minn dawn id-deċiżjonijiet enu biex jaqtaw il-livell eh, ta' violenza illi qed ehm, taffetwa l-popolazzjoni Sirjana. Smajna l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Franċiż illum u kulħadd jiddispjaċi minħabba l-falliment tal-li resoluzzjoni abbozzata ma' d-dirċ mill-Konsil ta' Sigurta l-Arabia Saudita palissa. Taf li miex fin kollanti bħalissa, għanna zoċ opportunitajiet għawnek. L-ewel kena l-viz, iż-żjara tal- Ministra tal-Affarijiet Barranin l-Istati Uniti u għanna bżon nsaħħu il-rabtit tagħna ma' dissidenti Sirjani u rridu naraw kif nistgħu nsaħħu il-kurrituri umanitarji li talbu talbu najnuhom fihom. irċivejna talba mill-legarbija eh, għanna nikonsidrawa kemm nistgħu noqogħdu bil-kwiet unħarsu nħarsu eh, fil-rigward ta' violenza li qed eh, tiġi imposta fuq il-poplu fis-Sirja, kemm nistgħu nittoleraw dak li qed jiġri waqt li kull inizjattiva qed titwaqqa u r-reġim ikompli eh, joqtol il-popolazzjoni fis-Sirja. Il-President fl-Uffiċċju tal-Kunsill jgħid li Dini hija kwistjoni ewlenija li għandna indirizzawa. Grazzi ħafna Sali Franka. Nixtieq nagħti l-kelma lil Veronique De Kaiser mill-Progressive Alliances uh, Socialist Democrats. Demokratiċi Soċjalisti, grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Dan huwa r-raba riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fil-gwar tas-Sirja. Ir-rezoluzzjoni qawwija hija qawwija iżda aspett fil-gwad tal-valur miżjud huwa li komunika l-idea li l popolazzjoni fis-Sirja li aħna ma nsejnihomx anki jekk xejn ma jiġri qed ngħidulhom li aħna ma nsejnihomx. Rezoluzzjoni ma taħdimx fuq il-kwistjoni ewlenija hawnhekk. U lanqas il-diskorsi il-varji li smajna jaħnu fuq dan, aħna eh, ma nix naħsbu dwar eh, strategija militari għax dini għallar soluzzjoni. Il-membru tal-Konsil um, ehm, Nazjonali fis sirja tkellimni, kellmuni dal-ħodu, um, ehm, kienu għet jibku, tkellmu dwar tortura tal-poplu temmek, talbuna għall-armi, għall-ajnuna, irridu jġildu, ma jridux li aħna nġildu għalihom Iżda jiena qed ngħid li di mhix fir resoluzzjoni l-oppożizzjoni mhix maquda m'għandniex il-kurituri kif suppost. Iżda għandna inwieġbu għax inkella maħniex se jkollna kredibilità. Jiena m'iniex qed nitlob nitlobkom għat tweġiba issa stess, iżda dik hija l-kwestjoni. Il-pajjiż qed jistenna azzjoni speċifika in partikolari minn għandna. U Bashar al-Assad xiftit minna ħsibna l-ħafna żmien li nistgħu nbidlu r-reġim fis-Sirja. Xiftit minna ħsib kellna anki l-qatt twal għal sija jew sija u nofs jiena kont f'Bashar al-Assad. Hawnhekk fl-appartament tiegħu smajt kif u jrid ibiddel il-pajjiżu biex ibiddel il-liġi tal-emerġenza arqu bina. Issa meta nisma' l-wedet għall kostituzzjoni ġdida, Jiena eh, fil-passat stajt nemmen dawn affarijiet iżda m'għadniex nemmen. Ma rridx nara Saddam Hussein ieħor jew Gaddafi ieħor. Rridu niżguraw illi dana jiffaċċa l-ġustizzja irridu jkonna orti internazjonali ta' ġustizja iżda jiena tnajt il-poplu fis-Sirja stennew. Aħna se nagħmlu xi ħaġa. Iżda jiena tinsejjaħ il konsill u Komissjoni biex naħdmu fuq pjanijiet speċifiċi u partikolari u nixtieq li l-Parlament Ewropew jappoġġana. Grazzi ħafna. Signor De Kaiser. Issa sur eh, il-ċemen veħoċtat, kerbok, kati għaxtan ibat li itra għat li li i se titkellem fisem l-Unjoni Ewropea se tkun fil-ewwel laqgħa tal-kuntat tal-24 ta' ta' frar Venezia diki ħaġa tajba iżda għanna għanna eh, insaqsu li ma strategija se niddefendu hemmhekk. Sur Ministru jiena ma smajt xejn dwar dan. Tkellim dwar l-istrateġija u talba tal-Lega Arbija iżda l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea x'se tkun? X'se tkun l-istrateġija dwar il-Sirja bħalissa aħna ninsabu fin-nofs ta' din il-kriżi. Għandna l-problemi kollha f'Homs ninsabu fin-nofs ta', ta, ta gwerra sħiħa, gwerra għanna hemmhekk. Dik għal l-verità u jena qed nitlobkom biex nisma' minn għandkom illum x'se tkun l-istrateġija tagħna. Mhux bizzejt li ngħidu li aħna se nkunu hemmhekk fl-24 fit-Tunisija. Iżda x'se nagħmlu hemmhekk? X'inhi hija l-pożizzjoni tagħna dwar il-kwistjonijiet ewlenin? U l-kwistjonijiet ewlenija hawnhekk hija aħna favur intervent umanitarju hawnhekk se jkollna no-fly zones fuq il-frontiera tal-Ġordan, tal-Turkija, se jkollna kurituri hemmhekk aħna favur jew le. Naħseb li dawna huma meħtieġa, meħtieġa 100%. Għanna diddeċedu dwar dan. Dan din hija situazzjoni fis-Sirja jekk ma aħna ma nagħtuhom xajnuna um, internazzjonali dina se titkompla. U t-tieni punt huwa għanna natu għajnuna teknika u materjali l-Sirja u l-Ramata fi Sirja. Dak huwa punt. Nasab li għanna namluwa anki jekk ikun neċessarja l-armi u kol. Forsi nistaw namlu ek bil-kollegi tana fil-legarbija, iżda xinija il-risposta tana fl-Unjoni Ewropea. Senatu għajnuna materjali, iva jew le, għandhom sondi l-għajnuna eh, mod disperat U xinija, u fil-gwar ta' sanzjonijiet, x'se nagħmlu naħseb illi fil-bidu illi satana kienet um, kienet zaħra wis għanna għanna 200 familji fil-reġim fil tal-Bashar tal, tal, tal u issa zidna u bqajna zidna taħt l-individwi mux familji mela għanna ikonna reġim ta' sanzjonijiet, sistema ta' sanzjonijiet rigward ta' dawn il-familji u mbagħad il-punt il li semma Mr. Salafranka se nagħmlu biċ-Ċina bir-Russja għandna opportunità biex ngħidu xi ħaġa dwar dan. Kenna l-missjoni li ċina. U qed inwedu li ċina l-istatus tal-istatus tal-ekonomija tas-suq ħieles aħna qed nirrifjutaw ir-responsabilità tagħhom fil konsil ta' Sigurtà. Dan huwa l-moment li nagħmlu hekk ma naħsibx li dan huwa l-każ. Għandna nistennew, nistennew sakemm huma jgħidu iva fil-gwar ta' intervent fis-Sirja, dan huwa meħtieġ. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom x'inhi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. U għajdu li dak li qed xi ftit minuti ilu Inkella se jkollna laqa tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fis-27. U inti semmejt dan, is-27 huwa tliet ijiem wara l-24 naħseb li jrid ikollok il-laqgħa qabel ma tmur is-Sinjur Ashton. U naħseb li qed nagħmlu l-istess bal kif għamilna fil-kwistjonijiet oħra bħal pereżempju fil-Libja u fl-Iran. U Homs. Hemm kartal blu. Mr. Deva, Inti jett taċċetta tieħu l-mistoqsija Iva sur Devaj Jek Jekk jogħġbok, um, tkellem fil-mikrofonu. Sur Sirina President, l-Onorevoli jaqbel għaj li fl-2006 fil-ġnus maquda aħna bdejna dan il-proċess tal-responsabilta biex inħarsu. Dana sarb ħafna kjas Jiena minix qed nisma' dawn il klim li nħarsu mill-Kunsill x'inhi hija responsabilità li nħarsu permezz tal-istrumenti tal-ġlus maquda li aħna ħloqnijom. Il-Kunsill jaqbel il-ħabib tiegħi illi għandna nużaw dawn il-kunċetti il-kunċett tal-responsabilità li nħarsu ġewwa il-ġlus maquda illi Tony blek insemmija. U użom Um, mod effettiv postijiet oħra u fis-Sirja biex niproteġu il-persuni innoċenti u biex nisfidaw um, dinja, dinja mistoqsija l kunsilli Kirchbok. Um, il-kwistjoni hawnhekk hija illi għalkemm m'hemmx ftehim fil kunsill ta' sigurtà bħalissa naħseb li għandna um, fil-grupp tal-kuntat dana jista' jibiddel il-pożizzjoni tal-Ċina u tal-Russja jekk huma jħarsu jekk huma jaraw li l-grupp ta' kuntat li aħna tnoħol u fil-24 irid jimxi l qudiem kwalunkwe mod biex jipproteġu l-poplu tas Sirja, naħseb li bekk ikun hemm iżjed pressjoni minn kwalunkwe diskussjoni fil-Kunsil ta' Sigurtà li rajne fil-aħħar xhur. Iżda rridu nuru li aħna qed niddefenduhom u rridu nit anki lesti biex nitflu jekk huwa meħtieġ. Grazzi. Issa l-kelma lis sinjura Flotr għal ħodor jħirġbok. Grazie ħafna. Iva, ma naħsibx li hija kwestjoni ta' repressjoni jew ta' persuni taħt madmat ta' terrur li qed jiġi impost mir reġim ta' Bassat. Tassat, ħarsu lejn l-isptarijiet pubbliċi li saru ċentri ta' tortura għal-ħtif tan-nies F'din is-sitwazzjoni m'hemmx fejn nagħtik xi ċifri għal numri enormi tal-persuni li eh, sparixxew li ntefgħu fil-ħabs u anke għal nies għal miet għal nies li mietu. il konsil eh, tal-Ġus Maquda tal-Drittijiet Umani għalu li hemm ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tal-umanitarju, u aħna rridu nreferu għal qorti tal-Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem. Jiena rrid nilqa determinazzjoni u il-kurraġġ Iżda l-kapacità li tirreżisti jiġifieri s-soċjetà ċivili b'mod li um, organizzaw ruħhom fis-Sirja minkejja kollox li kellet jasal il-protezzjoni qed titprovda lil dawn il-nies. Mediċini u d-drogi qed jaslu hemm positi li nbidlu f'swali ta' emerġenza u hemm kanali li ġew stabiliti li huma prekarji huma eh, ta' periklu. U bekk għandna nasbu nasbu sew dwar kif għandna naħdmu biex nintensifikaw il kif imwaslu il-protezzjoni u eh, il-provvisti kif nistgħu niprovdu mm, mod eh, mhux perikoluż li huwa biex niproteġu dawk in-nies li qed jirriskjaw ħajjithom stess biex iwaslu dawn il-prodotti għand in-nies. Eh, dawn huma l-ewwel mezzi kif għandna nieħdu azzjoni azzjoni hawnhekk. Għandna nkunu żguri illi illi ir-regoli li jmaqfu jiġu implementati b'mod tajjeb l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill għandhom jaħsbu sew kif huwa possibbli li basiment barmamenti telqet mill-port tal- ċipru biex jasal għal-Assirja biex biex jati li l lasat biex jintużaw kontra il-popolazzjoni sirjana nafu li l legar bija għanda l-agenda taħħa nafu li jem inizjattivi ta' kull tip li jett jittihdu bekka nankunu vigilanti Iżda minħabba s-situazzjoni u s-situazzjoni tant delikata l-Unjoni Ewropea għandha tkun ċara fil-strategija tagħna u naħseb li l-24 huwa tajjeb għax dan jibgħat messaġġ qawwi li hawnhekk għandna storja ta' poplu illi qed jiġġieled kontra min qed joppress seħ jekk tħares lejn isu għandek qed um, tilab iċ hawnhekk u uh, kwalunkwe biċċa li inti tuża fil-logħba um, inti se kollok effett fuq is-Sirja. L-istorja tas Sirja hija storja ta' soċjetà li qed tiġġieled ta' demokrazija u għad-drittijiet tagħha. Għanna nkunu konxi li dik hija l-qofol ta' sitwazzjoni u għanna nikkonċentraw l-isforzi tagħna fuq dan il-punt. Il-laqa fl-24 hemm interazzjoni mill-President hawnhekk. Sinjora Flotr, dawk il-pajjiżi li komplu jappoġġaw is-Sirja l-Alġerija pereżempju rridu napplikaw biżejjed pressjoni biex niżolaw dan ir-reġim. Dan huwa mod kif nistgħu nieħdu azzjoni b'mod konkret. Signora Flotr, tajt il-President, tkellimt iżjed mill-ħin li kellek Mela nixtieq nagħti l-kelma lis-Sultanok għal icr Signora President, il-bombardiment fil-Homs mill-reġim ta' Sirja u atroċi għandu jiġi kondannat mill-Komunità Internazzjonali d-deċiżjoni tal-vito mill-Russja u mill-ċina u l-qtil tal-ħafna tan-nisa u tfal u tal-mistħija il-reġim ta' Sirja għandha tiġi sforzata biex tiltira u tagħti aċċess għal pajjiż l-Aġenziji tal-Drittijiet tal-Bniedem u biex twassal għal elezzjonijiet demokratiċi l kundanna mit-Turkija ta' Turkija u ta' Sawdita illi qed Turkija speċjalment għax aċċettat il- il-rifugġati għanna jkonna l-pjan ta' paċi, dan għandu jiġi mfaħħar, għanda tiġi Eh, implementata kemm jista' jkun malajr is-Sirja għandha tagħti protezzjoni lil min protesta b'mod eh, paċifiku u tipproteġi d-drittijiet tal-bnidem. Dan mhuwiex eh, dritti ta' espressjoni, dan mhuwiex possibbli taħt ir-reġim preżenti. L-azzjonijiet tal-armata, speċjalment tal-unitza is-Sunni, dawn qed imorru kontra r-reġim għandhom għandu jitlaq mill-poter Bashir al-Assad kemm jista' jkun malajr. Aħna ma nafux ir-rwol tal-ġihadis f'dan kollu. Ma nafux kif dan jista' jwassal għal gwerra bejn l-Iran u l-Hezbollah mill-lat wieħed li qed jipprovdi l-armamenti għal reġim tal-Bati u l-inaħa l-oħra bil-Kristjani u l-minoranzi oħra mill-Kurdi u Druzi illi qed jispiċċaw gwerra mdemmija repriżalji kbar kontra dawk li mhumiex Musulmani jiena nappoġġa l ken rifuġati b'no fly zone jekk dan huwa possibbli ħdejn il-frontiera ta' Turkija dan mhux possibbli f'dan il bħalissa iżda sanzjoni ekonomika oħra kontra Damasku sandu jiddaħħal kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna Sir Tanuk. Issa survili me mill-grupp tal-ċelluk tal-Unit tal-Europa. Għal-minuta, grazie ħafna. Signor President, President in Uffiċċju tal-Konsil, Kommissjoni, il-grupp tagħna kontra fundamentalment kwalunkwe intervent biex insolvu din il-kriżi. Aħna konna kontra l-intervent fil-Libja, nafu x'ġara Gaddafi, ma tistax tirrispondi għal situazzjoni billi eh, tiġġielet ukoll. Mela aħna kontra 100% eh, kwalunkwe intervent mill-pajjiżi eh, barranin. Mm, aħna ovvjament irridu nwaqfu din ir-repressjoni mill-President Assad il-bjani, l l-Iraqini u il-kap tal-għajda qed isejħu n-nies biex iwieġbu l-Ministru tal-Intern li jirrikonoxxi il-sitwazzjoni fuq il-frontiera eh, l-Arabja Sawdita. Nistgħu naraw il-kellim eh, issa sur Belda tal ifd għal-minuta tajt il-President. Grazzi ħafna, Sur President. Signora President, il-riskju ta' gwerra ċivili et tikber il-minoranza kristjana tajt li mandiċ manda il ħat biex t-proċedġija. L-etiċi u Għana nishtiqu sejħajdu rappresentanti l-lum. Em, em alternativa serja għal reġim tal-Assad bħalissa nistaw naraw li em divizjonijiet eh, blanijiet tagħhom fl-oppożizzjoni. Aħna rridu li l-istat fis-Sirja eh, ehm, eh, issir biċċi taqa' hemm il-preżenza tal-Al-Qaeda fil-pajjiż bħalissa. Il-komunità internazzjonali għandha tagħmel ħilita kollha biex twaqqaf il-sitwazzjoni mdemmija fis-Sirja u t-sforza li kulħadd biex eh, tidħol fil-diskussjonijiet inkella l-pajjiż jidħol dejjem iżjed fil-gwerra. Issa, grazzi l-Sur Obermeyer għal non attached, jek Grazzi ħafna, Sur President jina zgur bħal kallega ta' qabli seta' tini minuta oħra. Darba talbu, xi darba kienu qed jitolbu għal eh, autodeterminazzjoni, issa jridu iżjed l-estremisti qed iwaqqgħu il revoluzzjoni Sirjana għalija hemm dubju kbar dwar dak li qed jiġri. il-mod kif għal-qajda qed eh, tuża eh, messaġġi permezz tal-video eh, biex tissejjaħ għall-appoġġ għal reġim ta' ta' Assad nafu fej dana se wasal il-fundamentalisti, il-ġihadisti, islamisti qed jipparteċipaw fl-irveliet u jekk dana se jieħdu post ir-reġim dana se jkun ta' diżastru. Intervent militari se jkun l-ar soluzzjoni possibbli dialogu serju ma' Assad huwa l-unika ħaġa li tista' taħsem hawnhekk. Tana parakalesu. Grazzi ħafna. Inkomplu issa għal-kelim li jmiss is-Sur Kassulidis. Tlet minuti. Grazzi, Signora President. Aħna li kondannaw il-reġim ta' Assad ta' Basara l-Axxad u mandux jibqa' juża armi biex ikollu forza indiskriminata. Dan qed jirriżulta f'ħafna imwiet ta' nisa u tfal. Ir-Russi jixtiequ jpoġġu l-oppressuri fuq l-istess livell. Kif qal is-Sur Lavrov, aħna rridu nevitaw gwerra ċivili. Il-vito Russu qed iwettaq dan in-nies id-disprati jieħdu miżuri disprati biex jiddefendi lilhom innifishom u anki il-pajjiż tagħhom. U għalhekk il-pajjiż qed naraw sejjer lejn gwerra ċivili. Is-sapport tal-Iran għal reġim tal-Assad għandu spjegazzjoni b'dan ir-reġim huma jistgħu jirregolaw il-Hizbollah u l-Hamas biex bekk jistabilizzaw ir-reġjun. Iżda l-pożizzjoni tar-Russja hija waħda li tfixkel naraw. U nisperaw illi din hija biss temporanja. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija pożizzjoni skont il-prinċipju. Aħna nibqgħu fidili lej il-politika, il-politika li tagħti appoġġ lid-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u anki id-drittijiet umanitarji. Il-pożizzjoni tagħna hija l-istess bħalma kienet fil-pajjiżi oħra li għaddew mill-rebja rbija. M'għandniex aġenda moħbija, però ma nistgħux nibqgħu passivi u din massakru ta' skala bħal dan. Din hija dan huwa reat kontra l-umanità. l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa dejjem il-paċi. Rridu nintroduċi aktar miżuri ristrettivi. U flimkien ma' attur internazzjonali oħra rridu inwafqu dak li għaddej fis-Sirja. L-ebda reġim li dur kontra il-poplu tiegħu ma baqa ħaj u dan l-istess. Grazzi ħafna sur Kasilidis. Issa titkellem Sinjura Anna Gomes. Grazzi ħafna. Il-Parlament Ewropew qed juri s-solidarjetà tiegħu mal-poplu Sirjan. il-poplu hemmhekk qiegħed jirreżisti r reġim ta' Al-Assad bl-aħjar mod li jista'. Ir-reġim it-tortura anki t tfal il laqat fil-ġnus Mauda u anki t Tunizija ikkondannaw ir-reġim ta' Al-Assad u għallu biex waqaf din l-atroċità li għaddeja kontra nisu stess. Nisu irriduħ jinżel mill-poter. Bashar al-Assad flimkien mal kollaboraturi tiegħu għandu jittieħed fl-ICC ħalli iwieġbu għar-reati li għamlu kontra il-poplu Sirjan. L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa flimkien ma' għaqdiet internazzjoni oħra biex bekk naslu għal soluzzjoni. Irridu niftħu il-passaċ għall-għajnuna umanitarja u bekk nejnu il-pajis jimxi lej demokrazija. Dan naturalment jeħtieġ appoġġ immedjat mill-Unjoni Ewropea u anki pajjiżi tal-viċinat bħal Turkija rridu nejnu lill-ċittadini Sirjani. U iċ ċina għandha tisti għall l-opinjonijiet illi tat kontra dak li qalet il-ġnus maquda. Irridu nevitaw li jkun hemm gwerra ċivili Iżda Russja xorta waħda da tagħti armi u armamenti lil reġim ta' Al-Assad. U l-Wahabis ukoll qed jipprovdu armi għal dawk l-aktar estremisti fir-reġjun. Assad se jitilfu l-poter, iżda ma nafux eżatt meta. Issa rridu nippjanaw għal dak li se jiġri wara li jitneħħa assat mill-poter. Irridu kun hemm unità u għaqda ibbażata fuq rikonċiljazzjoni nazzjonali. Irridu kun hemm kostituzzjoni demokratika kif suppost. Grazzi ħafna. Signora Gomez, issa signora Xake. Signor President, rridu nikkondannaw it-tortura u l-istupru ta' daw iċ-ċittadini. Madankollu huwa diffiċli nisibu soluzzjonijiet. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija. Il-futur mhuwiex ċert. Iżda ma nistawx u maħniex se naraw is-Sirjani jibqgħu jinqatlu. Issa qed jinqataw ukoll l-ilma, l-enerġija u anki l-ikel. Dan huwa diżastru li ħolqu il-bniedem. il bniedem Dan huwa Bashar al-Assad. Irridu nwaqfuh. Il-President Verhofstadt semma l-prioritajiet tal-grupp tagħna u jiena nixtieq ngħid xi miżuri oħra li l-Unjoni Ewropea tista' tieħu biex eh, tagħmel aktar effett. Għalkemm ir-Russja u ċina forsi jistgħu ixekklu, ejja ma nħallux li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jagħmlu embargo intelfuhom minn dan ix-xogħol ejja ma nħallux il-kumpaniji tat teknoloġija tal-Ewropa li jużaw li jibatu sistemi ta' sorveljanza hemmhekk ejja ma nattux iżjut li aħna nużaw biex inħadmu l-mekkanarju tagħna li jintużaw hemmhekk. Nistgħu nigarantixxu dawn l-embargo u sanzjonijiet Hemm gwerra sħiħa ta' informazzjoni, il-ġurnalisti qegħdin jintbatu l-barra u hemm ġurnalisti oħra li qegħdin jistugraw ħajjithom biex iwasslu dak li qed jiġri hemmhekk. Ma nistgħux nifmu eżatt x'qed jiġri fis-Sirja iżda hemm figuru ta' il fuq minn 7000 mewt hemmhekk. U għadha għaddejja it-tortura, għadu għaddej l-istupru, nafu bih u dan huwa biżżejjed naħseb għalina. F'dinja aktar globalizzata, b'nofs iċ-ċittadini fil-vant nofsani taħt 26 sena irridu nkunu konxi ħafna ta' min din il-ġenerazzjoni se tiftakar li defenda id-drittijiet tagħhom daqs li kieku id-drittijiet tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa Sinjura Benarabattu, grazzi President. Istituzzjoni drammatika F'dan ir-reġjun imdemmi ta' Bashar al-Assad ma jistax ħallina bla kliem u laqas indifferenti, ma nistawx nabbandunaw il-poplu Sirjan. Irridu nuru s-solidarjetà tagħna u ntuhom l-appoġġ tagħna ma' daw in-nies li qegħdin ibatu. Issa xi strateġija nistgħu nieħdu l-ewwel qabel kollox ma nistawx naċċettaw il-vetoes ta' Russja u ċina lejn il-ġnus maquda. Imbagħad iridu nagħtu appoġġ ukoll lin-nies li ntuhom provvista ta' mediċini u ikel illi bħalissa mhumiex abbondanti. U rridu ndirizzaw ukoll l-isptarijiet. Irridu ngħinu biex ikun hemm għajnuna umanitarja. Irridu nirrikonoxxu ukoll u nagħtu appoġġ lill-oppożizzjoni tas-Sirja. Biex bekk u ma jkun jistow jirġaw jibnu stat li jkun eh, konformi ma dak li jixtiqu n-nies. U rridu nresqu l-Bashar al-Assad għarriati kontra l-umanità u dim l-ICC. Sur, Sur President, l-lum smajna Eh, talbiet għal dialogu mal-President Basara Rashad jiena naħseb li eh, daw ma jistawx isiru id-dem tal-innoċenti ta' tfal li ġew torturati fil-ħabsijiet Sirjani juri illi aħna ma jistawx nidjalogaw ma' Assad f'dan il-post illi huwa simbolu tal-libertà u d-demokrazija, irridu nurulom illi Assad irid jitlaq minn hemmhekk u għandu jitressa qoddim il-ġustizzja, irridu nkunu ċari u ngħidu illi l-Unjoni Ewropea għandha sfida enormi hawnhekk qudiemha. Aħna grupp ta' diskussjoni jew aħna kapaċi niddefendi l-valuri li fuqha hija msejsa l-Unjoni Ewropea. U għal dan ir-raġuni wkoll aħna rridu ngħidu b'mod ċar illi il reazzjoni tagħna lejn l-isħab globali tani, ir-Russja u ċ-Ċina, aħna rridu nru biċar illi jekk huma se jkooperaw maħna u aħna nikkooperaw magħhom għax aħna rridu nikkooperaw magħhom, allura iċ-Ċina u r-Russja rridu jirrispettaw il-valuri li aħna nirrispettaw. Grazzi ħafna issa is-sur ta' kisossiju. Signora President, ħafna membri saqsew x'tista' tagħmel eżatt l-Unjoni Ewropea. Iżda għanna saqsu din mistoqsija li nfusna, jekk aħna konna fil-pożizzjoni tal-Konsilju nkella fil-pożizzjoni tal-Kummissjoni wkoll konna nkun qegħdin nasbu x'nistgħu nagħmlu. L-Unjoni Ewropea għadha mhux qed tagħmel dak li għandha tagħmel għaliex għadha m'għandniex politika esterna komuni U b'dan il-konflitt li għaddej fis-Sirja bħalissa l-Unjoni Ewropea issa qed tagħti appoġġ għal qawwiet il-kbar aktar ma jkollha l-pożizzjoni tagħha. Issa naturalment il-pożizzjoni għandha tkun konformi mal-liġi. Jekk naħsbu f'dak li ġara fir-reġjun bil-rebija rbija, allura nindunaw illi forsi ma minnix laħjar ħaġa. Jekk l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kredibilità tagħha u l-abilità tagħha li tiddefendi liġi tagħha, allura l-Unjoni Ewropea se tkun edha eh, tiegħu pożizzjonijiet ta' intervent jew inkella ta' osservatur u tnej li huma eh, ma jenux lis Sirja. Grazzi sur Ħadirgju, issa is-sur Provera minix qegħdin qed naraħ fil-kamra u allura nadu assur Brock għal tliet minuti. Sin, sur President, Konsil, Komissarju, jiena naħseb li dak li qed jiġri huwa ċar minn xtanqot nirrepeti ta' kif dan ir-reġim qed jaġixxi kontra nisu stess. Ir-reġim huwa familja li tħares lejn l-istat bħala proprjetà privata tiegħu. Dawk li segwu ir-reġim iridu jirrealizzaw li Assad mhux se jtihom futur. Irridu ninkoraġġixxu illi r reġim jitlaq minn hemmhekk. Jiġifieri aħna bħala l-komunità internazzjonali rridu nkunu żguri li jkun hemm riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Ir-Russja għandha għandu jkollha rwol prinċipali fil-vant nofsali u mhux interessat biss port wieħed. L-Unjoni Ewropea għandha tikkoopera mal-Lega Rbija L-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa wkoll ir-riżoluzzjoni tal-Lega Arbija li tresqet quddiem il-Kunsill ta' Sigurtà tal-Ġnus Mauda. Hemmhekk biss tista' ssir liġi vinkolanti. Jiena naħseb ukoll li l-kooperazzjoni mat Turkija u mal Lega Arbija hija triq li aħna għadna nażlu. Ma nistgħux nagħmlu strateġija tal-ponent hawnhekk. Irridu naċċettaw it-tmexxija tal-Lega Arbija u naħdmu flimkien mat Turkija. Sinjuri, mill-esperjenza tagħna tal-Eġittu u tal-Libja, fimna li għanna nikkultivaw dialogu mal-oppożizzjoni. Tkellimna dwar id-drittijiet tal- laqdiet minuri u l-libertà ta' reliġjon. Dawn iż-żewġ affarijiet iridu jiġu rispettati, ma nistgħux inħallu Kristjani li jiġu persegwitati taħt reġim Islamiku, dan ifisser li aħna għandna bżonn dialogu mill-bidu mal-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni għandha tieħu impenn illi tibni stat illi mhux se jkun bilt fuq l-inġustizzja. Naseb li dan huwa dinja xi ħaġa importanti ħafna. Assad għandu jinkwieta dwar x'se jiġri fil-futur, hemm eh, gruppi minuri illi għan tajjeb taħt Assad u sikuri. Però jrid konna futur issa mingħajr Assad. Dak ta' wara Assad u nispera illi jirna xinna namlu din il-biċċa xogħol. Grazzi ħafna Sur Brock. Issa s-Sur Sajid El-Katrawi għal minuta u nofs. Grazzi President. Kollegi, aħna l-koll frustrati wara il-vito li jużaw Russja u ċina fil-Konsil ta' Sigurtà. Is-sitwazzjoni jider illi sejra għallar u bla dubju se jkun hemm aktar avvenimenti dra drammatiċi. Is-sanzjonijiet isom ma tantx qegħdin jimpressjonaw ir-reġim ta' Assad, però il-pressjoni qiegħda tiżdied. L-ewwel qabel kollox Hemm l-impenn tal-Legarbija u tat-Turkija. U m'hemmx dubju li sanzjonijiet ekonomiċi edin idajfu ħut mill-pilastri illi fuqhom huwa għam ir reġim L-izolazzjoni tar reġima għal dan għal daqstant edha dejjem tiżdied. aħna rridu nkomplu, nżidu din il-pressjoni u nagħmlu pressjoni wkoll fuq pajjiżi bħar Russja u ċ Ċina li mod ċar qegħdin ixekklu li jkun hemm ftehim internazzjonali kif suppost. Irridu naħsbu fuq lista ta' blackmail ta' kumpaniji li għadhom qegħdin jibatu l-armi lejn is-Sirja. Issa meta wieħed iqis il-pożizzjoni ġeografika ta' dan il-pajjiż huwa neċessarju li konna pajis ġdid illi fih il-minoritajiet ikollhom idea ċari u jħossuhom illi pajjiżhom huwa tagħhom ukoll. L-aħħar punt għandna nagħtu appoġġ umanitarju lil dawn in-nies. U eh, nerġa' nisħaq li flimkien mal legarbi Arbija rridu nagħmlu pressjoni fuq ċina u anki il russja Issa is-Sur Tavares. Grazzi ħafna, President. Sirja bħal l-Irak huwa għamużajk etniku għandha armata b'saħħitha bħal l-Eġittu u bħal Libja. Assat ma' menx li fjoqtol u jimma sakjar nistijaw L-irwol tal-Ewropa għandu jkun illi nassiguraw illi ma namlux zbalji minn hemm rridu nibdew. Imbagħad rridu nkunu kredibbli u responsabbli rigward il-kredibilità. Kif nistgħu nipriskaw li Russja u riċ-Ċina meta? Angela Merkel tkellmet kif tkellmet fiċ-Ċina. Issa dawk id-ditti Ewropej li qegħdin jgħinu eh, lill-Arab reġin u għadhom qed jirċivu għajnuna. Kif nistgħu noqogħdu naraw dawn l-affarijiet u nagħlqu għajnejna? U eh, rridu nejnu lill poplu Sirjan anki l-dawk ir-refuġjati. Jrid ikun hemm kredibilità u responsabilità u azzjoni mill-Unjoni Ewropea jekk iridu insolvu dak li qed jiġri. Grazzi. Grazzi ħafna, nkellimni miss Liza Mattias għal minuta. Grazzi President. Il-kwistjoni li qed tiġi preżentata llum fil-Parlament Ewropew hija importanti iżda hemm kwistjoni li ma ġietx aċċettata mill-gruppi politiċi li ma redux daħlu paragrafu partikolari fejn aħna nkun qed ngħidu li aħna kontra kwalinkwa tip ta' intervent militari estern. U għalhekk aħna m'għandniex il-garanziji meħtieġa sabiex bek nevitaw li repetruħu dak li seħ fil-Libja, m'għandna l-ebda garanzija dwar il-fatt li l-Unjoni Ewropea ma terġax taqder rwol bħal maqdiet fir-rigward fil-Libja. Huwa minnu li l-affarijiet meta mqabli mal-Libja huma differenti, iżda propju minħabba dan għandna gwerra ċivili fis-Sirja u li tkun tirrappreżenta gwerra ċivili fir-raġun kollu. Bħalma nafu wkoll jista' jkun hemm il-konflitt mal-Iran. U għalhekk hawnhekk dak li qed nissugraw huwa li u nitkellmu dwar huwa l-possibilità li nużaw l-iktar aspirazzjonijiet leġittimi ta' poplu biex berġa' nerġgħu nfastu mill-ġdid il-vant nofsani. L-istess raġuni li ntużat għall-invażjoni tal-Iraq. Nixtieq nagħlaq, Sinjur Sur President, li peress li jiena favur il-poplu Sirjan jien ma nistax nappoġġa il-gwerra f'dak il-pajjiż. Grazzi ħafna l-Sur Vlosevic għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Nittama li kolli il-minuta zejda mis-sur Provera. Nistaj kolli ġiġ minuti? Huwa possibbli li nitkellem għal żewġ minuti peress li sur ma kienx qiegħed hawnhekk? Grazzi ħafna. Analiżi qasira l-ewwel biex nataħarsa lejn dak li qed jiġri fis-Sirja. Fis-Sirja madwar 8000 ruħ tilfu ħajjithom. Li minnhom mijiet kienu tfal. 200.000 ruħ u ma neqsin 7.000 persuna ġiet arrestata, memx il-ma memx elettriku fis sirja il-ċivili mux qed ikollhom lajnuna meħtieġa li xi trakkijiet li qed iwasslu lajnuna umanitarja u l-assistenza ġew attakkati. Id-djar tan nies qed jiġu bombardjati, impossibbli u naħqu dawk li huma midruba u dawk li qed jippruvaw jaħarbu qed jiġu sparati minn permezz ta' snipers fuq il-post. Is-sitwazzjoni internazzjonali issa. Qed naraw merċenarji Iranjani li qed jiġġieldu fis-Sirja hemm ir-Russja li għadha tbih l-armi u tamir lill-Sirja imbagħad hemm staġnar ukoll fil-ġnus maquda fejn kien hemm il-vito fuq ir-riżoluzzjoni ta' ġnus maquda stess. X'inhi hija tweġiba? Il-rappresentant tas-Sunjura Ashton tkellem dwar dan u anke l-kollegi tiegħi irridu natwajnuna l-oppozizjoni, irridu waslu aktar sanzjonijiet ħoroġ kontra r-reġim, irridu negozjaw ma' Russja u ma' Ċina u irridu naħsbu wkoll dwar il possibilta li l-President Assad res uħ qoddim The Hague. Dik hija xi ħaġa li rridu nagħmlu issa għaliex mhix ħtieġ li minnu fih waqfu l-qtil tan-nies fuq il-post fil-Sirja. Sur President, irridu niftħu il-passaġġi biex nwaslu lajnuna fuq il-post. Irridu niftħu il-bliet li huma torufnati, irridu naqsu u koll il-til li jem. U anki rridu waslu assistenza umanitarja l-nies. Grazzi. dino tologo torres, kirjo. Grazzi. Is-sur e Mario David, għal minuti. Grazzi, President. Jiena nittama li l-imġiba ta' Assad u tal-autoritajiet Sirjani ikun kundannat u b'mod qalil mod konġunt maqut minnaħa tal-Ewropa. Importanti, intennu il-valur tal-ħajja u d-dim til blebda diskriminazzjoni u b'mod orkestrat. Importanti li nxeklu il-repressjoni ta' dan reġim bermezz ta' miżuri effettivi. Dan il-ġenoċidju til tal masser rrit jieqaf minnu fih għax mhux aċċettabbli. Għalhekk għandna bżonn ta' perjodu ta' tranzizzjoni ta' garanzija l-minoranzi kollha. Madankollu l-miżuri l-aktar restrittivi għar-reġim fis-Sirja mhux ser ikunu effikaċi jekk il-pajizi kollha ma jimxux fl-istess direzzjoni u jiġdu ħabel wieħed. Fl-aħħar mill-aħħar nafu li mhux qed jiġri hekk eluf ta' mwiet, ħafna midruba, ħafna tressiq ta' dokumenti u riżoluzzjonijiet minnaħa naħa ta' ġnus maquda u għalhekk aħna rridu nikkundonaw nikkundannaw il-pożizzjoni ta' ċina u Russja li qegħdin joqogħdu bidejom fuq zaqqom fir-rigward il-qtil ta' repressjoni ta' Assad dan huwa għandu kilba l-poter, qed jibqa' fuq il-poter u għalhekk aħna mwet nagħmlu xejn, mhux qed jirnexxinna waqfu l-ġenoċidju li tiseħ fuq il-poplu. Aħna rridu pini aktar ħorox, rridu nagħtu appoġġ aktar konkret għal Liga Arbija fl-intervent tagħha u fl-intenzjoni tagħha biex ikun hemm forza ta' zamma ta' paċi għas-Sirja. Irridu nappoġġaw ukoll l-isforzi kollha li saru sabiex bekk ntaffu id-botija tal-Pablu Sirjan. Il-Qorti Internazzjonali Kriminali trid twassal biex bekk nkun hemm il-proċedura meħtieġa biex nikkastigaw il-reati kontra l-umanità. Dawk il-pajjiżi li baqgħu jappoġġaw Assad rridu nwaqfu nprojbixxu l-ftehim kummerċali magħhom ma l-imprizi kollha tar-Russja pereżempju taċ-Ċina li xorta waħda għandhom rabtiet ma' Assad u misna diġà bdejna dan mill-bieraħ. Grazzi ħafna, issa naddi il-kelma lill-Onorevoli Ulfskog. Talman, eh, våldet regerar nu i Syrien och... Grazzi, President. Fis-Sirja bħalissa hemm gvern violenti li qiegħed fil-poter. U barra minnek em hemm li raw bajnejhom dak li qed iseħħ ġew hawnhekk fi Strasburgu biex jitkellmu magħna u għalunna affarijiet terribbli li raw bejnejhom u ħassew huma stess nafu għalhekk qiegħed jiġri fil-pajjiż u nafu wkoll li qed ikun hemm reati atroċi kontra l-umanità. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? Hemm ħaġa ċerta, mhux biżejjed li noqogħdu noħorġu għajnuna umanitarja biss minkejja li huma importanti. Nafu ukoll U din hija l-impressjoni tiegħi li l-intervent militari mhix alternattiva valida hawnhekk. Huwa minnu wkoll li huwa importanti li r-riżoluzzjoni ta' żnus maquda tkun tista' twettaq ftejim politiku konġunt bil-ftejim ta' kulħadd. Importanti wkoll li l-komunità internazzjonali titkellem buċi waħdanija brida soda kontra dan il-pajis biex bekk niksbu tarif kollu meħtieġ u importanti wkoll nsemmu r-rwol ta' solidarjetà. Rwol importanti rridu namlu aktar pressjoni fuq pajjiżi bħal ċina bħal russja u neħtieġ li nesploraw it-toroq kollha possibbli biex bekk intemmu l kummerċ tal-armi li hemm iżda l-intervent militari mhix alternattiva. Grazzi. Καλώ στο ton τον, για δύο λεπτά τον κύριο Κρίστοφ Λίσεκ. Lisek għal żewġ minuti. Missaġu. Grazzi ħafna, President, Ministru, Kummissarju. Intqalu ħafna affarijiet illum li huma minnhom. U l-koll hawnhekk nafu li dan id-dibattitu mhux ser jibdel is-sitwazzjoni li hemm fis-Sirja. Madana kollu jina nħoss li dawn il-klim għandhom jinstemaw ta' bilħaq jeħtieġ li nappellaw għal bidla fil-pajjiż. Naqbel ma' Sur Kaminski li ma' m'hemmx sens li nqogħdu nitkellmu aktar mal-President Assad iżda nappellaw il-Ministri tiegħu, il-Ġenerali tiegħu, l-Uffiċjali tiegħu, il-Pulizija tiegħu u għanna nappellaw għal dawk kollha li qegħdin joqtlu n-nies tagħhom stess fuq ordni tal-President Assad. Jeħtieġ ngħidulhom jekk ma teqfux jekk ma tiqfux toqtlu l-nies tagħkom stess, mela xi darba jew oħra ħassibu ruħkom f'Deheg qudiem il-qorti kriminali internazzjonali. Mhux se ninsaw l-aġir tagħkom u l-ak li tagħmlu mhux se jiġi minsi. Għandna nappellaw ir-Russja, għandna nappellaw iċ-Ċina, għandna ngħidulhom Isma, teħdux dik it-triq li ħattu, dik it-triq li ħattu hija tal-mistħija. Mhux aċċettabbli li tagħmlu aġir bħal dan, speċjalment fl-Ewropa, speċjalment fis-seklu 21. Irridu nibatu dan l-appell lil mexxejja tar-Russja. Jeħtieġ ukoll nappellaw lill-rappreżentantoli lill-Kummissjoni Ewropea u jeħtieġ nagħmlu aktar sabiex nappoġġaw l-oppożizzjoni żgħira u frammentata fis-Sirja. U jagħmel sens li norganizzaw laqata apposta biex bekk l-oppożizzjoni frammentata tkun tista' tinġabar flimkien jkollhom sens tal-appoġġ tagħna. Aħna bħala membri umni ta' dan il-Parlament ma tax nistgħu nagħmlu wisq. Ma dana kollu nistgħu niffurmaw grupp ta' nies li appoġġaw l sirja fil-Parlament Ewropew biex nesprimu solidarjetà tagħna ma' dawk li qegħdin jappoġġaw il-ġlida kontra il-reġim kriminali ta' Assad l-Onorevoli Muniz de Orkisa għal minuta. Grazzi, President, President fisem il-Kunsill, Kummissarju, il-bieraħ kien hemm laqa bejn l-Unjoni Ewropea u Ċina. Nar 15 ta' Diċembru kien hemm laqa għolja bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea. Nar 15 ta' Diċembru il reġim ta' Assad diġà kienet jagħmel takkis għalil l-poplu tiegħu stess. Madana kollu ma kien hemm l-ebda aħbar dwar il-fatt li dawn il-laqata jien Iż-żewġ laqat li semmejt ma' żewġ pajjiżi li jagħmlu vito kontra riżoluzzjoni ta' ġnus maquda, lebda minn dawn iż-żewġ laqat għolin ma tkellmu dwar dan is-suġġett, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ turi l-impatt tagħha internazzjonali permezz tal-kapaċità li tinfluwenza lil min tkun qed titkellem magħha x'inkella ma nkunux rilevanti fuq l-isfera internazzjonali, ir-Russja tittimpenja ruħha sabiex iżżomm ma liġi internazzjonali li tagħmel limitu għas sovranità permezz ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna neskludu li kunem intervent militari iżda aħna rridu li nħoloq passaġġ umanitarju u permettili sur President biex nagħlaq u repressjoni tiġi kastigata mill-qorti kriminali internazzjonali. Rridu waqfu il-bejħ tal-arma, tal-armi, rridu nsibu blacklist ukoll u rridu natu appoġġ politiku lill-oppożizzjoni fis-Sirja. L-Onorevoli Danġan żewġ minuti. Grazzi President, is-sitwazzjoni fis-Sirja hija l-iktar waħda l-iktar sfida serja u ta' diqa u ta' uġieħ li qed ikollna naffaċċaw. Qed naraw qtil, ta' nis, inkluż tfal, torturi u dawn affarijiet li ma nistax nittolleraw. U qed naraw li dan huwa reġim kriminali. Faċli tajdu dan, iżda mbagħad diffiċli li tieħu azzjoni u azzjoni li tkun effettiva. Aħna naħseb li neskludu li jkun hemm intervent militari. Wa tajjeb dan. Palma kien hemm fil-każ tal-Libja pereżempju, dan seħ iżda għandna possibiltajiet limitati, iżda hemm man bat fejn nistgħu nikkontribwixxu biex ikun hemm iktar iżolament fir-rigward ir-reġim ta' Sirja. U Surbrok semma dan u qal li probabbilment l-iktar approċċ realistiku. L-ewwel nett fir-rigward is-sanzjonijiet. L-Unjoni Ewropea kienet fost l-ewwel li tat waslet is-sanzjonijiet u rridu nimxu lejn din it-triq ta' azzjoni. Fir rigward il-passaġġi ta' għajnuna dan huwa punt importanti, rridu morru kontra l-vitos ta' Russja u ċina u niżguraw li dawn il-pajjiżi jarfu li din mhux biss hija xi ħaġa inaċċettabbli, hija xi ħaġa li aħna ma nifhmux. U mod jagħmlu xejna dawn il-pajjiżi stess. Dan għandhom rwol importanti u aħna għandna rwol importanti li nieħdu l-inizjattiva u nsaħħu dan l-appoġġ għal pajjiż. Minkejja dan, l-għażliet kollha mhux possibbli medda qasira ta' żmien. Minkejja dan jeħtieġ li nħarsu iktar li lin mill-punti ewlenin li npoġġu pressjoni fuq ir-reġim ta' Sirja, pereżempju kif ukoll tal-Iran u r-Russja li qed jappoġġawhom hemm urġenzi umanitarji minnaħa l-oħra per eżempju, jeħtieġ li jkun hemm aċċess immedjat għal mediċini li jridu jaħqu l-vitmi u din hija xi ħaġa li hija dmir morali. Irridu niżguraw ukoll li impoġġu l-pis kollu tagħna u nappoġġaw lill garbija u ntemmu dan it-takkis li huwa ta' skandlu. Epomenu ομιλητής είναι ο κύριος... Εκκελεμνή μης huwa l-onorevoli Wolfgang Chrysler Dorfler għal minuta. Kollegi, għal dawn l-axar 11 il-xar Ir-reġim ta' Assad kien qed imexxi l dinja minn minn imneħera. Kien qed jitmellaħ bid-dinja, kien qed eh, imexxi l-affarijiet kif iritu, naraw li r-Russja u ċ-Ċina kull blaġir tagħhom qed jagħmlu inċitament għal gwerra u għal qtil Iżda dan mhux aċċettabbli, rridu nkomplu nagħmlu sanzjonijiet aktar ħorox u anke jekk dawn l-affarijiet jidhru li ma nistgħux nagħmluhom, rridu nkomplu mmexxu sanzjonijiet. Is-sanzjonijiet għandhom jitnaħħaw biss ġara darba il-reġim jirriżenja u dawk li huma responsabbli jitresqu qudiem il-qorti internazzjonali kriminali internazzjonali. Rridu npoġġu aktar pressjoni fuq ir-Russja u ċ-Ċina min-naħa l-oħra. Meta nitkellmu dwar ftehim ta' kummerċ mal-Marokk, għad fadlinna dibattiti wieħed wara liħor, iżda mbagħad fir-rigward iċ-Ċina meta niġu biex nitkellmu dwar il-kummerċ, ħadd ma jaf eżattament x'għed jiġri. Irridu nagħtu ħarsa lejn l-affarijiet bil-perspettiva bil-lenti ġusta. Ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq żaqna kif qed jinqatlu dawn in-nies fis-Sirja. Grazzi l-Onorevoli Galer għal żewġ minuti. Grazzi, President. Ser namlu il-kol flimkien L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom responsabilta politika għandhom jaħtfu din l-opportunità biex jippruvaw jiżguraw li ineħħu l-vito ta' Russja u ċina fir rigward ir-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda. X'tistenna mir-Russja na nistennaw iktar għax hija membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OECD u dawn huma sitwazzjoni validi fil-politika barranija. Għal daqstant? minkejja li taġiċi taġixxi l in mill-Ewropa l-Unjoni Ewropea ma tistax tinjora dawn l-affarijiet, inkredibbli li l russija da twassal l-armi lis-Sirja u għandna ntemmu din il pressi Inkella Putin ħaj jibqa jinder bħala xi ħadd orribli fl-istorja tar-Russja. Fuq l-ambaxxatur ir għol tagħhom għala l-affarijiet li qed nagħmlu bħala attività mhux qed taħdem. ser nagħmlu jekk ma nistgħux nieħdu pożizzjoni f'dan il-qasam. Nistgħu naħdmu flimkien ma' Turkija pereżempju, nistgħu naħdmu pereżempju sabiex waslu kampijiet ta' rifuġġati fuq il-parti tal-frontiera ma' Turkija. Ser ngħinu l-oppożizzjoni ta' Sirja billi konna dialogu fuq il livell li magħhom u natuħarsa ħarsa għal għal-ittra ta' l-intenzjonijiet għal-reżim wara għal-tmexxija wara r-reżim ta' Assad. Irritu kien hemm ħarsa lejn il-ġejjieni għal dan il-pajjiż. Għalhekk l-Unjoni Ewropea tista' tagħti appossi mbagħad il din is-Sirja tal-ġejjieni. Barra minn hekk jeħtieġ naħsbu x'ser jiġri fir-rigward il-reġun kollu jekk jintemm dan ir-reġim. X'ingħidu dwar il-Lebanon, pereżempju, irridu nqisuh ukoll Għaldaqstant, rridu nappollaw l-partijiet kollha interessati biex ma jkunux ma jisfruttawx din is-sitwazzjoni fis-Sirja u jwaslu l l-armi huma stess. Grazzi l-Onorevoli Zala għal minuta. Grazzi, kollegi. Jeħtieġ nikkooperaw sabiex bekk inneħħu l-reġim ta' Asa għaddu waslu għad demokratizzazzjoni ta' Sirja. Dan jek biex namluħ jeħtiex li namlu ħafna affarijiet, rridu nappoġġaw il-pjan tal-pajjiż, rridu kooperazzjoni sfiqa ma' Turkija li huwa msiħeb u ewlieni f'dan ir-reġun u t tilet net irridu nikkoperaw ma' Russja, mhux biss fil-ġnus Udas dan bilateralment bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Ir-raba punt jeħtiex li ma' mal-forzi tal-oppożizzjoni fil-pajjiż. Jeħtieġ naħdmu fuq pjan ta' demokratizzazzjoni wara reġim ta' Assad għas-Sirja flimkien ma' l-oppożizzjoni. Jeħtieġ nikkoperaw ukoll ma' nies li ġejjin mill-pajjiż li qed jigverna bħalissa fis-Sirja sabiex bekk naslu għat Din hija xi ħaġa li tallimna mal-Iraq mill-Iraq wara li kien hemm reġim ta' Saddam. Dan huwa mod kif nistgħu nevitaw li l-Iżlamisti jieħdu s-seta l-poter fidejhom fis-Sirja. Grazzi, grazzi ħafna. Issa għanna l-onorevoli Gġrib għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Is-sitwazzjoni fil-Sirja u id-batija tal-poplu Sirjan mhumiex miex ħaġa ġdida. Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin iddiskuta dawn l-affarijiet darba wara l-oħra, u anki sotto Kumitat tal-Affarijiet tal Drittijiet tal-Bniedem Fil-kundanna tagħna għal dak li qed iseħħ bħalissa fis-Sirja il-koll naqblu. Ninibatu tankiet tal-gwerra u forzi tal-ajru kontra il-poplu tiegħek stess hija xi ħaġa ta' stmerrija iżdija tipika ta' reġims bħal dak li hemm fis-seta bħalissa fis-Sirja. Il-vitos ta' Russja u ċina fil-Konsil ta' Sigurtà ta' Ġus ma' hija xi ħaġa li ta' mill-affarijiet tal-lar, irridu nagħmlu pressjoni fuq dawn iż-żewġ pajjiżi biex jiblu l-pożizzjoni tagħhom. Irridu jiqfu wkoll jisportaw l-armi fir-Sirja. Dawn huma armi li qed jintużaw kontra min jopponi ir-reġim. Il-Lega Arbija għandha tibet forza ta' żamma tal-paċi taħt mandat tal-Ġnus Maquda. L-isforz tal-Lega biex tappoġġa la pożizzjoni tas Sirja huwa l-ewwel pass importanti l qudiem Smajna kemm hemm massakri sħaf dak il-pajjiż. Għandu jkun possibbli għalhekk li jkun hemm bidla demokratika li seħħ f'dan il-pajjiż. Hemm nies li qegħdin fil pajjiż li qed fil-partit li qed jatigverna li qed jara r-reati u d li qed iseħħu fis sirja U li rridu jagħmlu jamlu aġir differenti. Tanki ta' gwerra jridu jitnaħħom fuq toroq ta' Sirja, il-priġunieri politiċi għandhom jinħelsu u l-assistenza umanitarja għandha titwassal għal poplu Sirjan. L-assistenza umanitarja biex tasal id-destinazzjoni tagħha jeħtieġ li jkun hemm passaġġ umanitarju mit-Turkija kif ġie promoss min-naħa tal-Legarbija. Il-passaġġ umanitarju jrid ikun qiegħed hemm biex jisalva lin-nies, nies li qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni traġika. Jeħtieġ ngħinuhom nejnu dawk li huma midruba u anke l-membri kollha tas-soċjetà ċivili Sirjana. Korina Kreċċu, jana. Signora Korina Kreċċu, minuti għieġbok. Grazie ħafna, eh, Sir President, il-Kummissarju, l situazzjoni fis-Sirja tiddur l art kol ġurnata qed naraw massakri sħaħ fil-bliet fejn hemm il revoluzjoni tal-poplu, in-nisa tfal, l-innoċenti, iżjed minn 7000 vittmi. Situazzjoni ma nistax t tiġġenera u tkompla, Għalkemm ir-Russja u ċ-Ċina għażliet il-vito aħna li jużaw il-vito tagħhom għandna inkomplu naraw qed jiġri hemmhekk għandna eh, nappoġġaw il-Lega Arbija biex nagħmlu pressjoni fuq ir-reġim ta' Assad biex u nitolbu soluzzjoni paċifika għal konflitt biex di titwettaq l-Unjoni Ewropea għandha ssib soluzzjonijiet u anki sanzjonijiet miżjuda jekk hija meħtieġa biex nwaqfu l-oppressjoni tal-poplu. Grazzi. Is-Sur Peter stażni għal żewġ minuti jekk jaġbok grazzi ħafna Sur President. Smajna dwar l-atroċitajiet terribli għal fis-Sirja l-aħħar 11 xahar skont l-ġuż maquda iżjed minn 5000 persuni nqatlu fil- fit-tentativi tal-President Assad biex eh, iwaqqaf rivoluzzjoni il-dinja tal-ponent kondanna l-azzjoni ta' dan il-reġim u tħeġġeġ l-Assad biex jisma l-poplu tiegħu u jiffaċilita l-elezzjonijiet liberi kif dejjem kif kien ehm, wieħed fil-passat iżda dawna ġew rifjutati mill-Russja u fiċ-Ċina fil- fiex ġnus fil-Konsil ta' Sigurtà fuq resoluzzjoni dwar is-Sirja li inkludu sanzjonijiet kontra reġim ta' Assad jiena nisħaq fuq il-bżonn ta' azzjoni diplomatika oħra biex imbidlu l-opinjoni tar Russja u biex niġildu għal-bidla. Il-Barnessa Ashton tkellmet eh, bi kliem qawwijin u dan il-Parlament fuq il bżon li r Russja tbiddel l-attitudni tagħha fil-vanna qasani eh, fil gwar ta' dak li s-sirja twetta kontra ċittadini tagħha. Jiena mfaħħar eh, l Barnes Ashton għandha tinfluenza l ambasġatur Russu fil-ġnus maquda biex jinduna li u għet jappoġġa u ma jappoġġa atti li waslu li jamantaw il-ġenoċidji dak li jtiġi huwa intolerabbli u għandna komplu Um, namlu pressjoni fuq il-gvern ta' Sirja u fuq iċ-Ċina u r rissja biex ibidlu l-ideja tagħhom u biex nipproteġu l-poplu ta' Sirja mill-azzjoni tal-gvern tagħhom stess. Grazzi. Sur Balestalewski għal żewġ minuti kħeġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Signori, għal darboħra dibattitu dwar il-politika barranija li hija importanti li qed issir fl-Unjoni Ewropea għal darb'oħra is-Sinjura Ashton mhijiex hawnhekk. Jiena nilqa il-preżenza tar-rappreżentanza tal-rappreżentant eh, tal-Presidenza Daniża u napprezza l-klim tiegħu iżda qed nitkellmu dwar pajjiż li għandna relazzjonijiet mill-viċin miegħu Iżda il-mexxejja tagħna tal-affarijiet barranin tagħna mhix hawnhekk. Il-vito użat miċ ċina u mir-Russja hawnhekk għandna żewġ pajjiżi li refa' r-responsabilità fil-Kunsil tal-Sigurtà biex iħeġġu biex eh, iħeġġu l-konflitt fis-Sirja huma responsabbli għall-imwiet ta' mieta persuni reġim zid l-isforzi tiegħu biex joqtol wara il joqtol dawn in-nies wara illi um, intużaw il-vito. Ir-Russi il jgħidu illi ma jridux bidla fir-reġim. Jasbu li reġim huwa leġittimu iżda aħna nasbu li reġim li qatel 6000 minn poplu tiegħu mhuwiex wieħed leġittimu. għall leġittimità tiegħu stess. Tini punt għandu jkun hemm iżjed sforzi diplomatiċi mill-Unjoni Ewropea biex eh, iddaħħal fis-seħħ passaġġ umanitarju biex najnu biex imwaslu lajnuna għal persuni li l-iżjed għandhom bżonn il-midruba l-vitmi tal-attakki mill-gvern tagħhom stess għal dawk il-persuni li ma jistgħux jaslu fl-isptarijiet dak li għandna nagħmlu issa grazzi ħafna issa l-kelma lil Jisur proċess pratisfieċiċ. Għazoċ minuti. Grazie ħafna. Signori, frustrazzjoni kbira qed naraw dak li jitwettaq fis-Sirja kif smajna fil-kamra ħafna persuni hawnhekk huma mħasbin inħossu li aħna impotenti fil-gwad tal-eluf ta' ċittadini ordinari fis sirja li qed imutu. M'hemm xej iżjed li nistgħu nagħmlu. Kien hemm ħaġa oħra li setgħu nagħmlu żgur li kien hemm iżjed minn min sanzjonijiet limitati, diplomatiċi, um, embargo fuq l-armamenti. Zgur li ma stajnix namlu iżjed, iżda għanna eżempji ta' dan l-axħar fejn il-komunità internazzjonali ħadmet Eh, mod maqut diplomatikament u militarment eh, b'riżultati ta' suċċess. Għan wara, imraġuni, eh, għan wara diskussjoni bħal din, Iva, għax aħna għanna nesprimu solidarieta ma' dawn il-persuni li jettibatu fis sirja u għanna ninformaw dawn il-mexxejja li aħna etnarrawx, et, et u aħna għanna tal-intenzjoni li nizguraw illi l-azzjonijiet tagħhom ma jibqawx mingħajr kastik u se għanna najdu fir-riżoluzzjoni li għanna namlu pressjoni fuq il-mexxejja fl-Ewropa biex um, ehm, jamlu iżjed sanzjonijiet fuq il-diplomatiċi u ekonomiċi fuq is-Sirja. Irridu li jkun hemm iżjed għajnuna umanitarja għal dawk li għandhom bżonn għal dawk li qed ibatu. Nixtieq ukoll nesprimu il-, il ir-resoluzzjoni tagħna ir-rieda fir-relazzjoni tagħna fil-maċina u fir-Russja biex jadottaw il resoluzzjoni fil-ġlus maquda biex insalvaw dawk il-persuni intoċenti. Grazie ħafna, grazie Potasific tal-li rispettajt il-ħin. Issa għanna Signora Bobinska, Kolanska Bobinska, kjoġbok. kien hemm mawġa ta' protesti fl-Afrika. Fl-Afrika ta' fuq fir rebbija arbija, iżda ma rajniex dana fis sirja aħna mħasbin sew. Minħabba tortura ta' tfal mill-militar fis sirja Dan huwa mod ta' krudeltà partikolarment brutali il-komunità internazzjonali għandha taħdem għandha taġixxi anki mingħajr il kunzil ta' Sigurtà meta eh, fl-aħħar jaqblu ċina u Russja se tkun sekund tartwis. Hawnhekk m'għandniex biss nimmiraw biex nwaqfu il-konflitt iżda l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' fir-reġun. L-Unjoni Ewropea ġili tingħata t-tor tal- tal-li tibqa lura eh, tal-li taħdem bil-mod wis, speċjalment fil-fant nofsani u bekk fil-ġejjeni ma nix namlu hekk. L-istati membri għandhom jaħsbu dwar kif nistaw naħdmu mal oppożizzjoni fis-Sirja wara li taqar reġim. Għandna namlu l-pjanijiet tagħna biex ikonna Sirja stabbli fil-ġejjeni. Għandna naħdmu mal-Lega Arbija fuq dan. Għandna niżguraw illi niprevjenu l-konflitti interettiċi m'għandniex bżonn ta' li jkun raq ieħor. Għandna noqogħdu fuq il-poplu fis-Sirja li jkollhom sens ta', ta ġustizzja illi jirriskjaw ħajjithom stess biex jisalvaw l-oħrajn mill-brutalità tal-reġim. Qed naħdmu fuq dikjarazzjoni bil-miktub u bekk nappoġġaw dan in-nies. Nittamaw illi il-ħmar tal-lejl jispiċċa tal waqt issa. U eh, nappoġġaw dan il-persuni li jaħdmu fil-ġustizja fis-Sirja. Grazzi. Mela, il-kelma l-istorjogi xafxkinen għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President, Komissarju, Ministru. Nasab li kullħat jista' jaqbel li dak li qed jiġri fis-Sirja l-forza kontra n u mhuwiex aċċettabbli. U ta' min naħs, majna ħafna illum dwar dan. Jiena nixtieq insaqsil għaliex illa lix il-reġim qed jibqa' hemm huwa daqshekk ostinat, il-reġim ma ta' ebda konċessjoni biex jitbidel is-sistema nasa fanna bżon ta' spiegazzjoni hawnhekk u għażbal li tara li Sirja bħala soċjetà maquda hija eh, maqsuma b'ħames gruppi ewlenin li jgħixu flimkien il-grupp li immonopolizza il-poter kienu l-alawiti. Umbat kien hemm eh, dana fih is-sistema familjari. Dawna jinkludi l-lut, il-xija u l-kristjani u bekk għandek 30% tal-popolazzjoni. Il-bicċa kbira tal-popolazzjoni ta' dawk kontra Assad huma l-Musulmani sunni li kienu esklużi mill-poter u l-benefiċċji taħt il seta taħt Assad. Il-biża tal tmexxija hija l-sistema eh, eh, sempliċi ta' maġġoranza tagħti il-poter mingħajr garant lill-maġġoranza li ma tagħtix garanzji lill-oħrajn. Dawna, kwalunkwe sistema għandha tieħu dawn il-fatturi in konsiderazzjoni inkella l-til se jitkompla u l-ġluta se jitkompla għax ebda naħa se ċedi. Għanna bżon ta' garanziji għal manoranzi u dawn huma essenzjali biex ikonna um, tregwa li tibqa ħajja. Grazzi. Grazzi l sir Shefflin. Issa kelma l-Sinjura Markave għal żewġ minuti. Sinjura fis-Sirja il-pajsanijiet jibqgħu imutu il-Komissarju tal-Unjoni Ewropea għalet li s situazzjoni f'Homs kienet eh, ta' minni kondanna ħafna nis mietu minn bidu tal-frar il-Konsil tal drittijiet tal-bnedem fil-ġus maquda ma jistax jot il-numri involuti, il tfal jinħatfu jinqatlu. It-mexija eh, tilfet il-leġitimità u dim il-poplu tijaw stess u anki u dim il-komunità internazjonali. L-Unjoni Ewropea eh, in eh, imponiet um, ehm, tal-qassi fuq l-entitajiet u fuq il-familji u koll għanna nżidu dan għanna waqfu il-flus, għanna nżidu l-sanzjonijiet eh, fuq il-prezz tad-depu tal-ġojelli, għanna fl-istess waqt naslu għant il-poplu biex nizviluppaw il-passagġi umanitarji biex najnu dan il-poplu. Għanna namlu iżjed pressjoni fuq il-reġim tal-Assad biex twaqqaf biex waqqaf il-violenza u tamed ehm, transizjoni paċifika għad-demokrazija. Grazzi ħafna. Issa għanna l-proċedura ta' catch DI, għanna Signora Andrew Kennedy Kirchbach, Sir President, jider biċar li reġim ta' Bashar al-Assad qed wetta il-reati kontra l-umanità għandu jitwaqqaf minnu il-lum et immorru qoddim il-Konsil tal ġetiet tal-Bnidem tal ġus maquda u għanna nizguraw li l-ICC koopera biex ikunem responsabilta sħiħ għal dawn ir-reati u nevitaw l-impunita. Il-Russja u ċ-Ċina użaw il-veto tagħhom fil-Konsil ta' Sigurta fl-ġnus maquda biex imblokka il-resoluzzjoni abbozzata kontra s-Sirja dan huwa ta' min kondanna fih konsekwenzi serji, qed jinkoraġixxa s-Sirja biex tuża l-armamenti kbar kontra il-persuni ordinarji hemmhekk. Minħabba dan il-vito li ntuża il-Konsil ta' Sigurtà ma setax jappoġġa is-sejħa tal-istati tal-lega arbija biex ikun hemm proċess politika illi issir fis-fond mingħajr violenza jiddispjaċina ħafna qed naraw l-agonija tal-reġim ta' ta' Assad jisu eh, miexi mejjet u bekk aħna nappoġġaw il-Baronessa Ashton u nixtiequ um, insalvaw il-ħajja tal-persuni fil-Sirja. Grazzi. Sur Pasko jikħoġbok. L-istampa sħiħa tal-rebija ħarbija għandek il-Sirja li qed taqsam il-Kunsil ta' Sigurtà l-Unjoni Ewropea jitkompla l-reġim ta' Sirja waqt li oħrajn jappoġġaw. Fl-opinjoni tiegħi jekk hemm min jinkwieta dwar il-leġittimità tar-reġim permezz tal-intervent mill-barrani barranija fil-em għanijiet politiċi fuq in-naħa tar Russja wkoll. il russja qed se titlef ehm, sieħeb strateġiku li permetti la post fil- fil-van nofsani, iżda titlef il-klient importanti għall-armamenti tiegħu. Għandu għandu relazzjoni komplessa mal-Iran ukoll. il bicċa gbira tal-poplu fis-Sirja kont huma kontra dan il-reġim, iżda e, ma nistax inkomplu nappoġġaw dawk li dawk li e, jappoġġaw din il tmexxija. Signora Kristina Island, jek jaġbok. Eh, Bashar. Il-reġim ta' Assad kien vitma ta' sanzjonijiet ħorox minnaħa tal-tal eh, Minn Minkejja sanzjonijiet ekonomiċi li qed eh, tibda tipparalizza r-reġim aħna għandna nuru l-appoġġ tagħna għal dawk li huma kontra dan ir-reġim. Is-sena li għaddiet rridna li l-rieda tal-poplu jista' jeħles minn kwalunkwe reġim. Minkejja s-sitwazzjoni li jkunu fiha kollegi tiegħi llum proponaw ehm, ħafna miżuri sodi illi għandhom jittieħdu konsiderazzjoni jiena qed nistenna ħerqanija ħerqana biex nizviluppaw strategija ċara kontra il-reġim prezenti fil-Sirja. Grazzi. Signora Dodzi, jekk Sur President, aħna nħarġ li Sirja naraw dak li kollu għet jiġri u anki li eh, il-fat li eh, din krizi tista' tiżdied hija ta' ħasra li l-azzjoni minima tal-risoluzzjoni tal-ġuns maquda ġiet eh, taħt il-vito tal-ċina u Russja. Għanna namlu pressjoni specialment fuq il-Russja biex taraf responsabilta tagħha f'dan il-reġun. Dana jisa waslu għal-President Assad. Dan din hija responsabilità tqila fir-rigward tal-dem li u dak li qed jiġi f'Homs. Il-membri l-lum eh, talbu għal Sirja sejħu għal Sirja ġdida. Għal 2.5 kristjani fis serja u ma jħarsu li dak li ġara eh, fl-Iraq u fl-Eġittu u jaraw li libertà ta' religjoni ehm, mhix parti mid-dinja ġdida u ma għadhom ta' persekuzzjoni aħna rridu li neħilsu mill-assat iżda rridu niżguraw li konna ġejjeni u Sirja ġdida fej kulħadd jista' jgħix anki l-minoranza kristjana kif intqal qabli garanziji internazzjonali se jkunu essenzjali f'dan ir-rigward. Grazzi. Issa nħallu fidej Sir Melzer. Grazzi President. Dan il-konflitt jista' jispiċċa fi gwerra etnika. Issa iż-żmien illi isirħa minn snin ta' repressjoni u l-Arab sunni qed jippruvaw jorganizzaw il-pożizzjonijiet tagħhom kontra il-Gvern ċentrali tax-Xija. U bħalik huma kienx hemm biżejjed konflitti mal-Iran għandna wkoll l-Al-Qaida u ma kollu jridu jkunu involuti hawnhekk fis-Sirja. Jiena naħseb li meta nħarsu lej il-video tar Russja ma naħsibx li għandu ikonna azzjoni ta' osservazzjoni. L-Unjoni Ewropea trid toqgħod attenta ħafna li tinvolvi ruħawnek għaliex din il-ħaġa tista' timbidel eh, fi gwerra etnika diżastruża. Grazzi ħafna. Issa, ir-rappreżentant tal-Kunsill tal-Presidenza u anke il-Viċi President tal-Kommissjona il-rappresentant għali, Is-Sur Sovendal. Grazzi ħafna, grazzi wkoll ta' dan id debattitu ħaj li għaduk f'kenna. Din hija ħaġa faċli biex nifmuha hija sitwazzjoni tal-biża u naħseb li kulħadd iħoss l-istess ma nistgħux nibqgħu naraw dawn in-nies li qegħdin jiġu maqtula dawk li jkunu qegħdin jipprotestaw b'mod paċifiku wkoll e, jiġu sparati nies li anki jekk ikunu qed jagħmlu dimostrazzjoni paċifika ikollhom jaħarbu nies li ma kunux saf nafu x'sar minnhom. U din hija waħda mir-raġunijiet għaliex aħna fil-Kunsill użajna il-laqat kollha tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin għalija biex niddiskutu dak li qed jiġri fis-Sirja. Naħseb li importanti nisqu illi għandna strateġija fl-Unjoni Ewropea u din l-istrateġija hija dak li lilna qed imexxina bħalissa. Aħna se nibqgħu naraw kif l-Unjoni Ewropea tista' tgħin lis-Sirja fis-sitwazzjoni kif inhi bħalissa. L-ewwel kmandament ejja nwaffqu l-vjolenza irridu ngħidu l-reġim biex ma jibqax jispara lejn niesu stess. U dik hija xi ħaġa eh, li aħna lkoll naqblu fuqha fuq livell internazzjonali. Għada hemm vot ukoll fl assemblea tal-Ġlus Maquda u probabbli li dan ukoll se jkompli kondanna dak li qed jiġi fis-Sirja u fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Maquda importanti li dan ukoll jaqbel magħna. Ħafna kollegi uraw din ix-xewqa. Aħna wkoll kontra l-pożizzjoni taċ-Ċina u r-Russja. Inti qatt ma tista' tkun parti minn dan il-Kunsil tas Sigurtà u tħalli dak li qed jiġri fis-Sirja isir. Aħna sen fakruwa russja illi din il-ħaġa ma tistax issir kif qalu diversi kollegi tagħna. Iżda mhux aħna bizzet ngħidu hekk, anki t-Turkija u anki l-Lega Arbija u apparentament iċ-Ċiniżi qegħdin iżuri iżuru il-pajjiżi Arab. Aħna se nużaw il-laqa illi se ssir fit-Tunizija fl-24 u nerġa' nippreżentaw il punto di vista tagħna jiġifieri li l-vjolenza trid tieqaf hemm biss soluzzjoni politika għal din il-kriżi li qegħdin naffaċċjaw. Se nagħmlu dak li aħna milna fi kwalunkwe forum internazzjonali. Dan huwa xogħol tagħna bħala Ministri tal-Affarijiet Barranin u Sinjura Ashton ukoll. Iżda x'azzjoni se nieħdu? Hemm erba' oqsma partikolari ta' azzjoni li aħna se nkomplu naħdmu fuqhom. L-ewwel li jkollna forza tal-paċi hekk kif e, ġie suġġerit mill-pajjiżi Arab huma jixtiequ illi iżommu l-paċi e, permezz tal-ġnus maqudi, ma nafux kif iridu jagħmlu dan, però forsi jispjegawna fil laqgħa li ġejja. It-tieni il nwaqfu passaġġi internazzjonali. Ejja ma nħallux barra dawn il-passaġġi, però dan għandu bżonn appoġġ kbir mill-komunità internazzjonali għaliex inti trid tgħaddi minn dan il-kurritur, trid tiġġieled biex tgħaddi minnu. Irridu kon nevitaw li jkun hemm gwerra ċivili Iżda it-tedida hija din il-gwerra ċivila ċivili. U allura fl-opinjoni tiegħi id-dibattitu tal-lum ikkonferma x'in l-idea tal-Unjoni Ewropea aħna se nkomplu nżidu s-sanzjonijiet fis-27 tax xar Se jkollna aktar entitajiet taħ dawn is-sanzjonijiet u se jkun assistenza umanitarja fejn ikun possibbli u maħna se niskludu xejn. Se naħdmu aktar mill-viċin mal-oppożizzjoni tas-Sirja. Nejnuhom ikunu maquda ħalli bekk ma jitkisrux. Hemm punt li nixtieq nerġa' nirreferi għalih. X'inhi l-alternattiva għal Assad? kien hemm insemma l-estremizmu. Jiena ma nemminix din il-ħaġa, jiena naħseb li s-Sirjani jridu jgħixu bħal kwalunkwe poplu ieħor. Naħseb li jixtiequ jgħixu eh, kif aħna ngħinuhom jiffurmaw l-istat ma naħsibx li jridu jgħixu taħt xi tip ta' għaqda estremista. U jiena naħseb li dak li ġara eh, fid-dinja qarbija urina dan diġà Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu, saniħu s-suġġerimenti ta'kom għanti Sinjura Ashton u dan se jkun il-bazi ta' l-argumenti tal-Unjoni Ewropea u l-kontribuzzjoni tagħna. Grazzi ħafna, grazzi ħafna sur Sevendal, Sinjuri, jien għandi sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni għal dan id-dibattitu. Il-vot isir għada f'nofsinhar. U dan jala id-dibattitu issa il-punt li jmiss fuq l-aġenda